vot taħt il-proċedura eh, ta' simplifikazzjoni artiklu 138 fuq ir-rapport tas sur Skorja fuq is-Sena Ewropea għal volontarjat. U jidher li l-rapport ser jixtieq jitkellem. Sì, solo molto rapidamente. Iva. Malajr, signora President, Nixtieq nitkellem biex nirringrazzja eh, dan il-Parlament tal-ħidma tiegħu grazzi l-kumitati kollha li ħadmu. Issa hawnhekk nista' nitkellem fisem kulħadd, nirringrazzja rapporter kollu kollha, l-shadow rapporters kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport. Aħna ħejjejna rapport illi jagħti valur id-dinja tal-volontarjat mit miljun persuna fl-Ewropa kollha eh, huma involuti f'din il-ħidma. U Kull jum dawn eh, jaħdmu għal-ġit tal-oħrajn u tal-komunità tagħna. Aħna zidna il-budget ta' dan, zidna l-ħidma lokali fuq it-territorju, U dan minnu gawdew il-laqdiet kollha nirringrazzja l-Kummissarju u l-Presidenza Svediża tal-ħidma tajba li aħna l-kolla minna fl-imkien din is-sena li jibda l-interess veru f'dan is-settur minnaħat tal-Parlament illi xi ħadd ta' definizzjoni bħala l-ġebla ta' xewka ta' soċjetà tagħna. Grazzi, Sinjura President, tal-li aħna l-kol ħdimna flimkien hawnhekk. Grazzi, tassew lilek issa mena nivvutaw vot wieħed votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota? Nala il-votazzjoni mena. U din għaddiet prosit l-rapporter tagħna. Il-punt li jmiss huwa rapport ta' surrol fuq ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Ukrajna. Nivvotaw vot nominali l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nara il-votazzjoni. U din ġiet adottata. Mr. Bro Is-Sur Brock. Il-magna tiegħi mhix qed taħdem il-lieder. Jiena votajt Iva, jekk forsi tistgħu tniżluha din. Iva, nieħdu nota ħan batu tekniku. Il-punt li miss hija votazzjoni taħt il-proċedura simplifikata fuq ir-rapport missurrul fuq il-sħubija internazzjonali għal kooperazzjoni fl-efficienza fl-użu tal-enerġija darbora votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni. L-istess dan għadda dan il-rapporter, prosit li rapporter għal dawn iż-żewġ rapporti jew l-enili tagħna. Issa punt li jmiss vot fuq mozzjoni ta' rezoluzzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fuq it-kabbir, l-istrateġija ta' tkabbir tal-2009 votaw fuq paragrafu wieħed vot separat dak favur. Kontra astenzjonijiet għadda. Emenda sitta dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivverifikaw ovvjament mena namlu verifika elettronika fuq l-emenda 6. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni u l-emenda maddiċ. Emenda wieħed, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Emenda 12, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nagħlaq minn issa l-votazzjoni. L-emenda maddiċ. Emenda numru 2. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 11, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 17, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Tilet emenda, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Naħseb aħjar niċċekjaw naqra nagħmlu verifika minna fuq l-emenda numru 3. Kulħadd ivvota nagħlaq mena issa l-votazzjoni. U għaddiet. Naddu issa mena għal emenda 13 dak favur kontra votazzjoni nominali mill-li jider din, mena niftu l-votazzjoni fuq l-emenda 13. Kulħat vota nalaq mena nsa l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda erba. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb dik irridu naraw fuq emenda erba mena nagħmlu verifika elettronika. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni m'għaddiċ. Emenda ħamsa dawk favur. Kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 14 votazzjoni nominali niftħu l-votazzjoni mena fuq emenda 14 kulħadd ivvota nala il-votazzjoni u għaddit. Emenda 18 dawk favur kontra astenzjoniet deċ. Emenda 15 votazzjoni nominali niftu l-votazzjoni fuq l-emenda 15. Kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 22 vot maqsum ferba taqsimiet l-ewwel taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni taqsima favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tielet taqsima favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Ir-raba taqsima favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda satax dak favur kontra. Astenzjonijiet maddieċ. Paragrafu 24, vot maqsum, zoċ simit, l ta' taqsima dak favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit, tini taqsima dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 8, favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Nivverifikaw? Jekk tridu niftu l-verifika fuq l-emenda numru 8. Everybody voted. Kulħadd ivvota. <clears throat> Nara il-votazzjoni. U m'għaddiċ. Emenda disa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10. Dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw jekk tixtiequ mela niftħu l-verifika fuq l-emenda numru 10. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Premessa ċe Vot maqsum, żewġ taqsimiet, l-ewwel taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa nivutaw fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemm dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kollegi, issa li għavix namel li forsi u għafwaqtu għax għadna kemm votajna fuq il-rapport għana fuq l-strategija ta' tkabbir tal dissa jena bi pjaċir narrafkom illi għanna unek fostna delegazzjoni ta' membri mill-Parlament Kroat, is-Sabor.